Il-President. Il-President. Die Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Bitte nehmen Sie Platz. Mela, narġaw, inkomplu bis-seduta tagħna, ekku għodu bil-qeda kieġobkom. ħanaddu għattilet ronda, memx kandidati ġodda, għattilet ronda tal-elezzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew. Il-kandidati li kienu fit-tieni ronda huma l-istess din ir-ronda. Mela, jekk tistgħu tqasmu il-vot u nitlob lil dawk li joddu il-vot biex jieħdu l-pożizzjoni tagħhom. Darf die Stimmzähler bitten, ihre Plätze einzunehmen? Nitlob lil dawk li joddu l-voti biex jieħdu l-pożizzjoni tagħhom kif ġobkom.